emenda b'dan il-mod u għalhekk naħseb li għandna nirrifjutawa din l-emenda. Dawk minnkom illi oġġezzjonaw tistgħu tqumu bil-wifqa jogħġobkom biex naraw kemm hawn persuni illi oġġezzjonaw din l-emenda. Naħseb li hawn biżejjed hawn iktar minn 10% tal-persuni preżenti f'dan il-kamra. Mela ser nivvotaw fuq ir-reżoluzzjoni kollha kemm hi. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet. L-emenda maddeċ. Ġiet irtirata għal aktar minn 10% tal-membri li nsabu hawnhekk opponewa kienu kontrija għalhekk se nivvutaw dwar ir-riżoluzzjoni kollha kemmi minnu favur kontra astensjonijiet taddi punt li jmess huwa l-Azerbajġan ser nivutaw dwar sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni. L-ewwel net mozzjoni mresqa minnaħa tal-grupp guja e minu favur kontra astensjonijiet ma taddiġ. Ser nivutaw dwar mozzjoni konġunta sar il-mozzjoni kollha kemm favur kontra astensjonijiet taddi. Fl-aħħar net il-Bjelorussja. Sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni għal darbohra. Iżda qabel dan għanna mozzjoni li hija mresqa mill-gwe. Minu favur din il-mozzjoni mresqa mill-gwe? Kontra? Astenzjonijiet? Ma taddix. Ser nivvotaw dwar il-mozzjoni għal rezoluzzjoni konġunta u għanna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd kellu ħin jivvota votazzjoni magħluqa. U għalhekk din tgħaddi. Grazzi kollegi, nixtieq nirringrazzjakom tal-preżenza u tal-attenzjoni tagħkom. Jien għandi avviż ieħor jien arċevejt. Minn il-grupp EFD talba għal ħatra ħatrit fiħdan il-Kumitati Interparlamentari u Delegazzjonijiet u għalhekk il-lista ta' ħatrit ser tiġi inkluża fil-minuti tal-seduta tal-lum. Jekk ħadd ma jibgħat eh, kummenti qabel ma jiġu adottat il-minuti dawn il-ħatrit ser jiġu approvati. Fl-aħħar Il-minuti tal-seduta tal-lum ser jiena taw l-Parlament għal approvazzjoni fil-bidu ta' sessjoni li jmiss. Jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet li ġew adottati fil-seduta tal-lum ser jintbatu immedjatament lill-awtoritajiet ikkonċernati. Għalhekk naġġorna s-seduta. Nixtieq ilkom vjaġġ sigur lura lejn djarkom, grazzi. So.